deċiżjoni dotata dwar l-att Ewropew dwar l-aċċessibilità. Dikrazzjoni minħat tal-Kummissjoni jenna li l-Kummissarju Tisen l-darba ħra tixtieq tibda din id-diskussjoni kjoġbok. Senjura President, membru onorevoli dan il-Parlament Ewropew, jina kontenta ħafna nista nħabrilkom billi il-proposta għall-att aċċessibilità kienet adottata minn ħadar kummissjoni din l-opportunità nixtieq noħodha wkoll sabiex throughout the preparation of this diary. Sabiex fil-fatt ngħidulkom grazzi ta' dak kollu li għamiltum fil-proċess ta' tħejjija ta' din il-proposta. Jiena naħseb li hemm ħafna affarijiet li qegħdin waqfu lin-nies li għandhom diżabilità milli ikollhom rwol sieħ fis-soċjetà ma jkunux jistgħu jgħixu fejn għandhom jiexu jkollhom problemi sabiex iżommu l-post tax-xogħol tagħhom u fil-fatt ikollhom problemi anke l-aċċess għall-edukazzjoni dawn huma biss ftit eżempji. L-innovazzjoni teknoloġika qed tista' toffri ħafna possibiltajiet ħalli jinelbu dawn l ixkiel u dawn problemi li qegħdin iwaqfhom l-aċċessibilità bħal xiri online kif ukoll teknoloġija permezz tal-smartphones. Dawn l-affarijiet kollha din jibdlu l-ekonomija tagħna, l-ħajja tagħna u din jagħmlu lna l-ħajja aktar faċli. Jekk dawn il prodotti u servizzi huma iktar aċċessibbli possibbli dawn jistaw joffru iktar opportunitajiet lin-nies li għandhom disabilità sabiex jipparteċipaw fis-soċjetà u sabiex ukoll jagħmlu għażliet indipendenti. Membri għannu referitu dan il-parlament, aħna edin naraw li domanda għal dawn il-prodotti eh, u servizzi edha tizdit u kol. Ah, Dinja u kol minħabba il-bidla demografika, din naraw li s-sena 2020 ħajkunem hemm 120 miljun persuna Ewropea illi ħajkollu xi tip ta' limitazzjoni jew xi tip ta' diżabilità. Aħna din naraw l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri skont il-Konvenzjoni ta' ċnus maquda dwar id-drittijiet ta' nies li għandhom diżabilità, iddeċidejna li noħorġu bi prodotti u servizzi għal dawn nies li għandhom diżabilità u li jkun hemm iktar aċċessibilità tal binijiet u ta' kull bini li għal dawn nies li għandhom diżabilità. Apparti minn hekk hemm bżonn li nieħdu azzjoni fuq il-livell Ewropew minħabba li hemm differenzi kbar bejn l-istati membri u dan jista' jagħmel aktar diffiċli iżda lill-industrija sabiex ibiħħu il-prodotti tagħhom fuq livell trasconfinali. Din tista' tkun xi ħaġa negattiva wkoll għaċ-ċittadini li vera għandhom bżonn dawn il-prodotti u servizzi aċċessibbli kemm jista' jkun il-antana permezz din il-proposta. il proposta u ħalli inneħu kemm jista' jkun l-iskili bħalissa għandna bejn l-istati membri li qegħdin jinħolqu minħabba il rekwiżiti tal-aċċessibilità. Aħna nixtiequ nistabilixxu rekwiżiti tal-aċċessibilità internazzjonali għabbażi tal- dan l-approċ ħalli bekk l-industrija jkun jistgħu joħorġu b'ħafna prodotti u servizzi li jkunu aċċessibbli għal kulħadd. ir-rekwiżiti li aħna qegħdin nipproponu fil-fatt jistgħu jinkludu l-prinċipju ta' aċċessibilità. U fl sessin soluzzjonijiet tekniċi aħna rridu nikkonsidrawhom ukoll ħalli bekk nħallu biżejjed flessibilità l-Stati membri. Wara konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati aħna għażilna bir-iktar prodotti u servizzi importanti mill-ħajja ta' kuljum ta' dawn il nies li għandhom disabilità li fil-fatt jistgħu jgħinuhom sabiex jgħixu ħajja indipendenti u ejja nkunu sinċiri ma' nanfusna. Naħseb li kwalità tal-ħajja ta' kulħadd tista' tittejjeb jekk fil-fatt ikun hemm iktar aċċessibilità. Pereżempju, kulħadd jista' jibbenefika aħjar jekk ikun hemm l-aħbarijiet fuq il-ferroviji pereżempju li jkunu iktar ċari, kol kemm aħna nistgħu nħdu gost anke jekk ikun hemm dokumenti iktar dokumenti u um, iktar aċċessibilità. Rekwiżiti Ewropej ħajamluha iktar faċli li kumpaniji speċjalment li kumpani kumpaniji żgħar ta' biex ikun jistgħu jbieħu l-prodotti tagħhom fl-istati membri l-oħra kollha għal din raġuni bekk aħna nistgħu inħeġġu wkoll il- kummerċ transkonfinali. Għall-autoritajiet Aħna din naraw illi il-kumpaniji sa jkollhom iktar ċertezza fuq il tip ta' gwida li huma għandhom bżonn ukoll sabiex jilħqu mar ma' dawn ir-rekwiżiti. Il-proposta qiegħda toħroġ bċertu livell ta' proporzjonalità wkoll aħna qegħdin Nippruvaw ħalli naraw li l-intrapriżi mikro kif ukoll il-kumpanija żgħar ta' smedju ħadd qed jitqisu. Dan l-att ta' aċċessibilità hija imuru jkompli mal-abbozz ta' direttiva dwar l-aċċessibilità li intom diġà ħriġtu bl-ewwel reviżjoni min-naħa diskussjonijiet fil-Kunsill dwar l-aċċessibilità fuq l-internet fil-fatt tant imxew il-qudiem li aħna nittamaw li waqt ħa jippermettulna li it-trilogu jibda ħna nippermettu aħna nittama għanzi li l-Parlament jippermettilna li konna adazzjoni mill-iktar fi possibbli li konna diskussjoni tajba bejnietna. Jiena nemmen, sinjuri, li din hija sitwazzjoni tista' tibbenefika lil kulħadd. Grazzi għal din il-proposta, il-space tal-kumpaniji fl-istati membri tista' jistgħu jitnaqsu fl-istess dan l-att jista' jkollu effett pożittiv fuq il-budgets pubbliċi u din id-direttiva u l-iktar ħaġa importanti tista' tiffaċilita l-aċċess għan-nies li għandhom dizabilta għas-sistema edukattiva ħalli bekk ikollhom iktar opportunitajiet ta' xogħol u jkollhom iktar ħelsien kif ukoll iktar opportunitajiet fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Sabiex nikkonkludi nixtieq nerġa' nisħa għal darba oħra illi hija l-intenzjoni serja tal-Kummissjoni li nsaħħu l-ġustizzja soċjali fl-Ewropa. Ħadd m'għandu jitħalla barra jew jitwarrab. Aħna nixtiequ nsaħħu l-impenni qed nieħdu ħalli bekk naraw illi l-progress ekonomiku flimkien ma tkabbir u żvilupp fil-livell soċjali sew morru it-tfejt. Grazzi ħafna s-sanna l-Sinjura Ferragut tal-Minuta u Nofs. Grazzi, l net nishtiq nejt proset l-Sinjura Tisen, naħseb li din kienet direttiva importanti ħafna għas-settur jien għamilt ħafna mistoqsijiet minnħatieħa li nara jekk din id-direttiva setax tkun Eh, approvata u l-nadi mis-sena 2012 ġifiri fil-fatt nixin nejdila proset l-Kummissar Tisjen. Nasab l-iktar ħaġa importanti f'dan kollu għannis li għandhom disabilità ija illi naraw illi fil-fatt huma jkun qed jipparteċipaw b'mod ugwali flimkien u meta mqabbel ma dawk in-nies li għandhom funzjonijiet sħaħ ħana rridu ntejbu wkoll is-suq intern għal dawn il-proġetti u l-aċċessibilità għalihom u nerbu wkoll ix li fil-fatt kien introdott minħabba direttiva. Hemm ħafna wkoll problemi minħabba differenzi fil-leġiżlazzjonijiet nazzjonali minħabba li kulħadd jagħti implementa regoli b'mod differenti. Aħna qegħdin naraw li fil-konvenzjoni tal-ġnus Mauda meta kienet implementata favur in-nies li għandu disabilità fil-paragrafu disa ħna jedna li importanti ħafna garantixxu l-aċċessibilità għal bosta servizzi, servizzi bankari, servizzi tat telefon servizzi elettroniċi, eccetera. Iżda Is-suġġeriment li kieku jiena nagħmel huwa illi inwassaw kemm jista' jkun din varjetà ta' servizzi li huma koperti u naraw illi ninkludu wkoll rekomendazzjonijiet ta' dak li kienet proponiet il-ġnus maquda anke f'dak li għandu x'jaqsam mal-komunikazzjoni. Grazzi ħafna sa Jutta Steinrock għal Newtown Offs. Il-proposta tal-Kummissjoni għal tnaqis ta' xkiela dawn il-prodotti u servizzi fis-suq internasab li huwa pass importanti ħafna li jista' jtejjeb il-ħajja ta' kulħadd ta' ħafna nies illi għandhom diżabilità. Importanti li jkun hemm standards komuni u anke implementazzjoni komuni ħalli bekk niffaċilitaw il-ħajja ta' dawk in-nies li huma affettwati innaqsu l-ispejjeż u din hija xi ħaġa li qalbna wkoll. Il-proposta tal-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li teleb ix-xkil li hemm bejnietna u aħna naħsbu illi id-drittijiet ta' dawk li għandhom diżabilità hija importanti li nejnu għom iżda fl-istessin rridu nejnu għom jelbu kol il-problemi li huma għandhom fil-fissuq tax-xogħol nasib li fis-suq interna aħna nistgħu nibbenefikaw ħafna wkoll li jekk hemm nies li fil fatti tisibuha diffiċli naraw li fil ġejjini huma jkunu integrati ħafna ħjar fis-suq tax-xogħol. Grazzi ħafna issa Sinjura McIntyre għall-ICR għall-Minuta. Grazzi ħafna Signora President, il-ġimgħa li għaddiet jiena organizzajt avveniment fil-Parlament fejn kien hemm Russell li ġie jkellem lil kulħadd dwar l-opportunitajiet illi għandhom nies b'diżabilità għal gap year għal din is-sena ta' esperjenza wara li tintem l-Università dan huwa ġuvni mir-Renju Unit illi għami iżda id-diżabilità mandiġ tiddefinixxi persuna, mandiġ fil-fatt tkun xkiel milli wieħed jħossem bisħieħ fis-soċjetà u qal li listi tal-internet tal-Parlament Ewropew u tal-istituzzjonijiet Ewropej mumiex aċċessibbli għan nies b'disabilità, din mhijiex xi ħaġa aċċettabbli għan nibdew billi eh, nikinsu fidjarna qabel ma nikinsu qudiem ħaddieħor. Jiena naħseb illi fil-fatt irridu naraw il-siti tal-internet tal-istituzzjoni tagħna jikunu aċċessibbli qabel ma nkomplu għaddejjin bil-bidliet. Grazzi ħafna sa Sinjura Harken għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna nixtieq ngħid proset lilek, Sinjura Kommissarju, talli qed illi ħat għamel dak illi wet li ħat għamel t tintroduċi dan l-att Ewropew dwar l-aċċessibilità dan huwa pass importanti l qudiem ħalli niżguraw li l-prodotti u servizzi huma aċċessibbli għan-nies li għandhom diżabilità. Kif qed tinti sas-sena 2020 aħna għandna l-intenzjoni li biħsib hemm l-istima li ħajkun hemm 120 miljun persuna li ħajkollhom diżabilità. Ġifieri mhux biss aħna rridu naraw li l-prodotti u servizzi ħajkunu iktar aċċessibbli għan nies li għandhom diżabilità, iżda jagħmel iktar sens ekonomiku li fil-fatt nieħdu azzjoni dak li huwa pożittiv ħafna fil dan il proposta Iwa illi aħna din kobru ħafna servizzi differenti, servizzi bankari, servizzi teknoloġiċi, anka servizzi ta' trasport, dawn is-servizzi kollha ma inklużi f'din il-proposta u naħseb illi kifet inti s-soluzzjoni tekniċi mhumiex fil fid l iżda għawek dak li għanna imnizzel u dak il-kriterji li fil-fatt il-prodotti u servizzi għandhom jirrispettaw sabiex ikunu aċċessibbli għal disabilità naħseb li din hija gwida tajba għal dawn il-produtturi iżda fl-istessin irridu naraw li qed tkun hemm iktar aċċessibilità wkoll. Aħna ratifikajna l-Konvenzjoni tal-Ġnus Maquda dwar id-drittijiet ta' nies b'diżabilità u sabiex din il-konvenzjoni ikollha verament tifsira importanti rridu wkoll nimplementaw dan ir-regoli anka fid-djarna. Aħna rridu naraw li dejjem niggarantixxu l-inklużjoni diġitali u soċjali. Grazzi ħafna sa Sinjura Anderson. Wara illi fil-fatt ifukajna fuq blatt eh, ta' fuq il-disabilità f'dar jiena naħseb li importanti ħafna investigaw il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem ta' dawn in-nies. Itnaqis tal-ispejjeż fil-fatt laqtu ħafna ħażin li dawn in-nies li għandhom diżabilità, servizzi e, aħna qegħdin fil-dawn servizzi maħniex qegħdin nagħtuhom l-importanza illi jixir l-att tal-aċċessibilità jirrikjedi li l-istati membri jieħdu azzjoni ħalli bekk miżguraw l-aċċessibilità ta' dawn is-servizzi u prodotti. U din hija xi ħaġa li fil-fatt għandha tkun rispettata mill-Irlanda. L-Irlanda da ma ratifikax il-konvenzjoni naħseb illi hemm ħafna xi jsir iżda naħseb pass tajjeb fid-direzzjoni tajba grazzi. Is-sinjura mill-grupp tiegħi mhix qiegħda preżenti san allura ngħaddu għal kellim li miss is-sinjur Kaxa. Sinjura Kommissarju, l-ewwel net irrid nirringrazzjak tal-li żammejt il-kelma tiegħek għaliex finqas minn sena inti ressaqt din dan l-att dwar l-aċċessibilità irridu namlu xaħġa biex neħu xkiel u namlu l-Europa iktar aċċessibbli dan huwa lan komuni tagħna l-kol. Inti għat li sa l-2020 se jkun hemm 120 miljun persuna li kollhom xi tip ta' diżabilità. Ġifiri, wieħed minn kull erba' ċittadini Ewropej se jkollu xi tip ta' diżabilità. Ir-regolament fuq il-fondi Ewropej ukoll huwa parti minn dan il-pakket aktar wiesa u anki il-karta fondamentali għad nies bid-disabilità, partikolari rakkomendazzjoni numru 2 l-accessibilità. Din hija l-ewwel darba li fil-liġi Ewropea qegħdin naraw definizzjonijiet ta' l-aċċessibilità għaliex bekk aħna ikonna għafas eh, għal ħidma tagħna fil-futur għad baqa ħafna xi jsir l-ewwel din trid tidħol fis-seħ imma mbagħad wara ħames snin nistgħu nibdew ix-xogħol ta' veru. Jekk tippermettili bħala konklużjoni rrid nieħu din l-opportunità li uh, najt illi nistenna l dak il-moment fejn dan l-xkil ikun sparixxa darba għal dejjem. Grazzi l-Onorevoli Stajla, żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjura President, u grazzi u koll il-Kommissarju jina nilqa il-proposta dwar l-Att Ewropew għall-accessibilità għalla volja inna nistennewħ imma l-importanti u e, li ħaġa importanti huwa li 80 miljoni ċittadin Ewropej kollu għacċens għal prodotti u servizzi fissu waħdini huwa essenzjali sabiex ikun hemm soċjetà iktar ġusta Eh, fuq il-computers, l-ICT u sistemi ta' operazzjoni għalla volja eh, kienem xaħat li tkellem dwar l-accessibilità tal-websites pubbliċi saħan sitra l-websites tal-istituzzjonijiet Ewropej. Aħna ħarisna lejn il-website tagħna stess fil-Kumitat tas-Suq Intern u naħseb il kol kemm aħna għandna nagħmlu l-istess Jiena naħseb li dawn il-proposti li niżguraw li ma jkunx hemm diskriminazzjoni fit-suq waħdini diġitali u importanti għal ċittadini Ewropej kollha. Interessanti li llum fil-ġnus maquda qegħdin jikkonsidraw il-reviżjoni tal-implementazzjoni eh, id-dokument tagħhom fil-punt numru 10 eh, jisħaq fuq l-sfidi illi hemm u diffikultajiet u ostakoli li hemm fil-qasam tal-ICT. Ġifieri interessanti li aħna hawnhekk u fil-ġnus maquda wkoll qegħdin jiddiskutu l-istess affarijiet. Imma fuq it-Trattat ta' Marrakesh jiena nixtieq nittob lill-Kummissjoni li toħroġ bi proposta leġislattiva biex timplementa dan it-trattat madar kemm jista' jkun il-lat dwar l-aċċessibilità isemmi il-kodba elettroniċi imma inqas minn 5% tal-kodba huma aċċessibbli għal nies bla dawl u aħna ma nistawx naraw illi lat dwar l-accessibilità u il-trattat ta' Marrakesh bħala żewġ affarijiet separati niskura e, għanna e, illi e, dan lat jaddi u jiġi implementat imma anki il-trattat ta' Marrakesh. Grazzi. L-Onorevoli Stevens għal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President u kollegi. Jiena soddisfatta ħafna bil-proposta dwar l-Att Ewropew għall-aċċessibilità u biss parti żgħira mill-Trattat tal-Ġnus Maquda dwar id-drittijiet tan-nies b'diżabilità u nittama li l-Kummissjoni se tagħmel dak kollu li hemm bżonn li jsir fuq sma oħrajn fejn aħna rridu nagħmlu progress Fil-fatt memx su intern ġenwin għal nies li għandhom disabilità, aħna rridu nifokaw fuq l-ostakoli illi għatem il-website tagħna stess, per eżempju. Et naraw illi l-ispejjeż qegħdin dejjem jiżdiedu għal dawk il-kumpaniji illi jridu joħorġu bi prodotti fl-Ewropa għal minħabba ir-regoli differenti li jeżistu fuq livell nazzjonali għalhekk aħna rridu naħsmu fl-interessi tal-konsumaturi u anki tal-kumpaniji irridu nisprunaw it-kabbir ekonomiku hawnhekk għaliex fl-Ewropa hawn iktar minn 80 miljun persuna b'diżabilità u li dan in-numru se jiżdied sa 120 miljun sa l-2020 dana minħabba l-popolazzjoni li qiegħda tixxieħ. Dana se jkun għal ġid tas-soċjetà kollha kemmi għalhekk għandna bżonn ta' għat eh, Ewropew dwar l-aċċessibilità li huwa bbażat fuq il-kontenut u li jista' jħalli impatt pożittiv fuq il-ħajjiet tagħna. L-Onorevoli Karanzova, minuta u nofs. Grazzi, President, Signora Kommissarju, iktar minn 80 miljon ċittadin Ewropew li għandhom disabilità għandhom bżonn u jistħoq ilhom aċċess indaqs mhux biss għas-suq tax-xogħol imma anke għas-suq diġitali uniku biex jixtru prodotti jkollhom aċċess għas-servizzi. Jiena nilqa għat Ewropew dwar l-aċċessibilità imma wara li jenna nistennewa tant fit-tul din il-proposta rridu nisguraw illi l-att finali adottat se jagħti riżultati tangibbli irrid jiġġieled kontra il-diskriminazzjoni u jgħin lil dawn l-individwi fil-ħajja ta' kol-jum tagħhom bħala eh, rapporter għall l-aċċessibilità tal-internet Eh, jirrit nistaqsix relazzjoni tara bejn dawn il- leġizlazzjonijiet jiena ħadd nota ta' referenza fil-premessa u fil-nota ta' spiega imma naħseb li hemm bżonn ta' aktar kjarifiki qabel ma nibdew it-trilogi fuq din id-direttiva fis-sena l-ġdida. Jiena nista' nisgurak li il-Parlament mhux se sejċedi fuq il-ġlida tiegħu għal ambitu USA direttiva dwar l-aċċessibilità mingħajr garanziji bil-miktub għal dawn il-websites li mhumiex pubbliċi li jkunu koperti mill lat Il-persuni li għandhom diżabilità għandhom bżonn ta' aċċess ħieħ għas-suq digitali u għall-internet u mhux biss websites pubbliċi. Grazzi. Grazzi ħafna l-aħħar proċedura catch the eye għallum Grazzi ħafna, Sinjura Kommissarju. Jiena ħaġa waħda nixtieq ngħid, nixtieq nappoġġa dak illi għat inti meta ikkonkludejt id-diskors tal-ftuħ tijak li kunem aċċess għall-edukazzjoni għal persuni li għandhom disabilità Dan huwa prerequisit bażiku sabiex niżguraw li servizzi bħal huma servizzi diġitali ikunu tassew użati bisħiħ. jena naħseb li l kol naqblu li rridu nappoġġaw l-accessibilità imma il-problema nsibuha mbagħad meta nfittxu il-finanzjament dana nafuha il-problema nafuha sew mill-budgets nazzjonali tagħna stess. Irridu nużaw l-argument li ngħidu li l-kwalità tal-edukazzjoni u l-aċċessibilità tagħha huwa dmir din hija xi ħaġa essenzjali u huwa investiment fil-kondizzjonijiet tal-ħajja aħjar. Kellima li mess. Grazzi ħafna, Signora President, Signora Kommissarju. L-att Ewropew dwar l-aċċessibilità huwa xi ħaġa li aħna nilqawa għalla volja kultant huwa diffiċli ħafna li aħna niddiskutu dan il-att mal-Kunsill uh, Ewropew u dan rajnieh meta konna qegħdin nitkellmu dwar id-direttiva tal-aċċessibilità tal-websites pubbliċi. Għalhekk huwa importanti li din id-direttiva ssir xi ħaġa tangibli huwa dokument illi għajem ħafna stennijiet fost il-persuni b'disabilità u nittama illi dawn ma jispiċċawx dizappuntati. 80 miljon persuna għandhom ħafna xkiel er, li jridu jiffaċċaħ ta' kuljum iktar aċċessibilità ta' prodotti u servizzi huwa essenzjali biex aħna intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies b'disabilità imma forsi anki n-nies anzjani dan dinja waħda mir-raġunijiet ewlenin għalfejn aħna nappoġġaw dan l-adwar l-aċċessibilità u nittamaw li l-istati membri se jagħmlu l-istess. L-Onorevoli Marias. Grazzi ħafna, President, illum fl-Unjoni Ewropea hemm madwar 80 miljun ruħ li batu b'xi tip ta' diżabilità. Walek nasbu li eh, din l-inizjattiva partikolari hija importanti ħafna għall-aċċessibilità ta' individwi li kollhom aċċess għal kommerċ, edukazzjoni, xogħol, dan huwa aspett fondamentali tal-ġustizzja soċjali. Individwu b'diżabilità għandu biss 25% ta' possibilità illi isib xogħol meta mqabbel ma' 66% ta' possibilità ta' persuna li m'għandix eh, disabilità. 84% tal-persuni b'disabilità f'pajjiżi m'għandhomx aċċess għas-suq tax-xogħol u l-memorandum għamel il-ħajja ta' dawn l-individwi b'disabilità iktar diffiċli għaliex saru mira ta' trojka. Barra minn hekk E, bonuses speċjali, appoċ speċjali għal persuni b'disabilità inqataw b'mod drastiku u għalhekk il-persuni b'disabilità huma esklużi mis-soċjetà. Grazzi ħafna issa għannom tal-Kommissjoni, is-Sinjura Tyson, Kommissarju Tyson. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jena nħossni isni kollega għawnek, membri tal-Parlament Ewropew, grazzi għall-appoċ li esprimejtu għal din il-proposta. Nittama illi dan il-pakket se nal-uħ mal-ajru jiġi implementat mal-ar kem jista' jkun ukoll irridu nizgaraw illi aħna u koll insiru iktar aċċessibli għal daqstant illi l-odot u strumenti tana u data illi nipublika waħna fl-Unjoni Ewropea mill-Kummissjoni, ecc. ikunu aċċessibbli wkoll. Fil-pakket jiena rajt illi eh, dak kollu li kien se jiġi publikat kien se irrid ikun ukoll disponibbli għal persuni b'diżabilità. Aħna rridu nżommu kelmitna rridu nagħmilha ċara lil kummissjoni li hemm lokal titjib u li rridu eh, iqisu dan ukoll Helga Stephens ma nafxek għadi xaw. Uh, iva, ja proposta tajba veru imma dan se jfisser iktar spejjeż għal kumpaniji. Hemm ukoll kumpaniji illi qed uh, jippruvaw iżommu u jappoġġaw il-valuri, imma l-kumpaniji hemm bżonn li kollhom għażliet aħna Riġna b'dan id-dissin għal kulħadd biex niżguraw illi kunem dissinji li staw jintużaw u kunċetti li staw jintużaw mill kulħadd dejjem inħarsu aħna l-prodotti ġodda, servizzi ġodda għallek maħniex għedin nitkelmu dwar li nbidlu affarijiet li diġa għanna. Le, aħna għedin niprofaw nżommu l-spejjes baxxi kem jista' jkun imma jekk l-spejjes jibqaw oljien iż dil-kwistjoni ta' aċċessibilità jekk inti qed tipprova tipproduċi prodott jekk eh, dal-prodott irid jinbidel mill-iħsa l-wiċċ il-kumpanija tittoħroġ toħroġ b'komunikazzjoni u eh, toħroġ il-prodott kif triti imbasta ikun hemm tal l-prodott ikun konformi ma' ċerti standards. Aħna rridu iva illi eh, eh natu nifs l-industrija imma rridu kol nizguraw illi il-dawn eh, il-persuni li sissa huma eh, esklużi ikollhom aċċess għal dawn il-prodotti u servizzi bekk din dan il-lat jista' jirnexxi iktar mill-websites mis servizzi pubbliċi, awtoritajiet governattivi, għambadwar um, l-ambitu ta' dan il-att għanna id-direttiva se jkonna nibdew trilogu għanna ambiti differenti, qed nitkellmu dwar websites privati, websites tal-autoritajiet, għalhekk ir-rekwiżiti funzjonali se jkunu l-istess. Issa fuq id-drittijiet tal-awtur, il eh, is-Sinjura Stajla semmitu dan il-punt ukoll il ftajim ta' Marrakesh jati eżenzjoni għal drittijiet tal-awtur fuq kodba illi huma stampati jekk inti jrid ikollok eh, verżjoni bil brail aħna hawnhekk maħniex qed nirreferu għal kodba stampati imma kodba elettroniċi, kodba li tista' torbnom u eh, tniżilhom eh, minn ċerti websites dawn ukoll iridu jkunu aċċessibbli għal dawk il-persuni li ma jistgħux jaqraw jew inkella qegħdin eh, jaqraw dawn il-kodba billi użaw sensi differenti għalek dawn il-kodba jridu jkunu provduti għal dawk il-persuni li ma jistawx jaqrawhom bil-mod tradizzjonali. U dana jitlob spiża żgħira ta' adattament imma permezza din l-ispiża żgħira se jkun hemm iktar aċċessibilità. Aħna dak biss irridu. Grazzi tal-appoġġ tagħkom eh, u grazzi tal-li tajtun il-ħin hawnhekk illi nagħtikom dawn it-tweġibiet kollha. Grazzi ħafna